Eh, Grazzi, Kommissarju, dan it-temi dibattitu tagħna għalissa fuq il-Eurobonds. Grazzi ħafna, dan iwassalna dibattitu li mis, iżda qabel għandi avviż x'nħabrilkom il-grupp tal-SND kelli talba biex jittieħed il-post tal-onorevoli uh, Emre Weber u minfloku jidħol Viktor Bostinaro delegazzjoni ta' ċina.